Tisztelt képviselőtársaim, eh, rátérnénk a következő napirendi pontra, de egy pár perces eh, türelmet. Mela naddu issa l-punt li fuq l-agenda tagħna llum. Imma qabel ma nduru għal dan il-punt, ħajkonna nistennew ftit għax is-Sinjura Mogherina Damosliċ għadha ġejja minn laqgħa oħra għalhekk ħudu naqra paċenzja Ħan nistennew ftit l-Sinjura Mogherini. Kif tasal nibdew?